imqasma jekk mandkomx intkom mela xi eh, punti li tixtiqu tqajmu nek se niddikerom pala approvati mela issa ħanna dwar deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-sigur